Ni rapporta progress dwar it-Turkija l-2013. Qabel xejn. Nitlob lill-Ministru illi jindirizzana fuq dan il-punt. Grazzi, onorevoli membri. Fisem il-Presidenza, jena xtaqt nirringrazza l-Konsil mod partikolari l-onorevoli eh, Rojtiva għal xol taħħa. Il-rizoluzzjoni jittisħa numru ta' punti u punti ta' tħassib li huma importanti u jiġu f'mument partikolari fi relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Aħna nisfu mill-ġdid l-importanza li nagħtu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u t-Turkija ah, l-Unjoni Ewropea hija pajjiż pajjiż kandidat u msieħeb importanti f'ekonomija dinamika l-aħħar. Bekk, daw negozjati importanti għal adeżjoni ibbażati fuq il-kondizjonalitajiet tas-soltu joffru l-opportunità sabiex aħna nkunu nistgħu tassew naqtfu l-qudiem. U allura aħna nixtiequ nilqaw il-politika reġjonali u l-koordinazzjoni ta' mezzi reġjonali kapitlu li nfetaħ is-sena l-oħra. L-Unjoni Ewropea trid tkun katalista għall iżviluppi fit-Turkija għal dak li ndux xaqsam l-istat ta' dritt u anki drittijiet fundamentali u libertajiet il-Kunsill se jkompli jgħin li Turkija eh, fir-riformi tagħha biex bekk nassiguraw li ikonem aċċertamenti għal bilanċi sabiex ikonna stat ta' dritt, ġustizzja, rispett tal-ħajja umana, ugwaljanza u dana kollu għandu jinkludi wkoll id-drittijiet ta' dawk illi huma parti minn minoranzi nazzjonali fl-implementazzjoni tar-riformi għabbażi tal-kriterji Ewropej hija xi ħaġa ewlenija bħala kwistjoni F'dan il-każ il-Kunsill qed jieħu nota tal-soċjetà ċivili emerġenti fit-Turkija li teħtieġ l-appoġġ. U allura hawnhekk għandna fattur importanti f'dan il-każ. Aħna nilqgħu wkoll żviluppi oħra importanti fosthom nista' nsemmi il-ħolqien u l-operazzjoni ta' entitajiet pal ta' per eżempju l-Ombudsman l-Autorità Nazzjonali għad Drittijiet Umani kif ukoll miżuri li ġew adottati fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa u gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Iżda, aktar sforzi huma meħtieġa b'mod partikolari id-drittijiet fundamentali fit-Turkija kemm fil-leġislazzjoni u anki fil-prattika u allura hawnhekk ninkludi l-libertà ta' espressjoni, il-libertà li wieħed jinġabaru jiltaqa', jiltaqa, libertajiet reliġjużi u anki il-libertà li wieħed juża l-attiv kif iħoss li għandu jagħmel u allura eh, l-użu ta' violenza minn naħa tal-pulizija kontra min jipprotesta hija ħaġa li trid tiġi eżaminata u kontrollata wieħed ma jastax ixekkel il-libertà tal-istampa u kien hemm ukoll ħafna każijiet kontra ġurnalisti, kittiba membri tal-akkademja illi wkoll dawk li jdefendu drittijiet umani. Hemm ukoll proibizzjonijiet ta' spiss ta' ċertu websites u kien hemm implementazzjoni wiesa tal liġijiet għal kriminalità organizzata u terrorizmu. Dawn huma kollha kwistjonijiet illi joħolqu mbagħad punti ta' tħassib. Bekk ippermettu li nisħaq il kwistjonijiet illi l-iktar jħasbu l-Unjoni Ewropea eh, tresqu qudiem il-Prim Ministru Erdogan meta huwa eh, iltaqa' ma' Sur Barroso u Schulz u Van Rompuy meta fl-20 ta' Jannar żar Brussell. President Barroso u Sur eh, Van Rompuy semmew avvenimenti ta' dan l-aħħar fit-Turkija u taw messaġġ ċar, koerenti lill prim Ministru Erdogan għal dak li għandu xaqsam it-ħassib tal-Unjoni Ewropea dwar il-prinċipju ta' separazzjoni ta' setat u l-imparzjalità ta' ġudikatura kif ukoll dwar il-bżonn illi jkun hemm eh, forza ta' pulizija illi taħdem kif suppost u skont il-liġi u allura it-Turkija bħala pajjiż ta' li tixtieq l-adeżjoni eh, trid tkompli timxi l qoddim u mhux eh, tieħu passi lura biex bekk l-awtoritajiet ġudizzjali kun jistgħu jaħdmu b'mod imparzjali mingħajr preferenzi b'mod trasparenti u b'mod mhux parzjali. Aħna nistennew it-Turkija li tagħmel l-isforzi tagħha sabiex tiggarantixxi li hija twettaq bisħieħ il-kriterji ta' Copenhagen. U għallura t-wettiq ta' dawn il-kriterji li nil-fat li dinja kondizjoni sine qua għal din proċedura ikun ta' beneficju għat turkija U bekk ikun nkunu qegħdin nindirizzaw l-ispettattivi ta' ċittadini. Nixtieq insemmi dak li qed jisseħ fir-relazzjonijiet bejnietna f'setturi oħra. Nilqgħu ir-riammissjoni anzi il-firma ta' trattata ta' riammissjoni u nistennew twettiq bisħieħ Umbat ikun hemm ukoll progress fir-reġim tal-viżas dana jiddependi fuq il-progress ta' Turkija f'dan il-qasam. Jiddependi wkoll fuq l-implementazzjoni sħiħa għal dak nusaqsam stati membri tal-Unjoni Ewropea għal prerequisiti parti mir roadmap hekk kif ġi il fiħdan il-Kunsill. Minħabba l-fatt li t-Turkija hija waħda fost il-pajjiżi ta' transitu għall immigrazzjoni legali lejn l-Ewropa u lejn l-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni korretta ta' fdejmit bilaterali dwar riammissjoni u l klawzuli rilevanti għada xaħġa li hija prioritarja f'dan il-kuntest l-adozzjoni tal-liġi fuq il-barranin u ħarsien internazzjonali huwa pass importanti l qoddim fil-qasam tal-azil u migrazzjoni. Onorevoli membri, għabbażi tal-qafas ta' negozjati kif ukoll konklużjonijiet ta' qabel tal-Kunsill Ewropew, it-Turkija eh, tri timpenja ruħa bissieħ u bla ekwivoki għal relazzjonijiet tajbin mal-pajjiżi tal-viċinat u li kollox jiġi firmat bħala parti mill-impenn tagħha. U allura Nistennew li Turkija tevita kolinkwa teddida kontra kolinkwa stat membru, kolinkwa sors ta' tensjoni jew azzjoni li jista' jkun ta' dannu għal dawn ir-relazzjonijiet tajbin fost il-ġirien. Iridu nirrispettaw id-drittijiet sovrani tal-istati membri tagħna jinkludi ftehimiet bilaterali kif ukoll l-sfruttament ta' sorsi tagħhom ta' enerġiji u rizorsi oħra. Hawnhekk għanna ninkludaw ninkludu il trattat tal-liġi marittima internazzjonali. Il-Kunsill saħaq il-bżonn illi jisħaq mill-ġdid is-sovranità tal-Stati membri tal-ibra tagħhom jdispjaċina mill-fatt li t-Turkija minkejja li hija affermatorju mhijiex qed timplementa l protokoll addizzjonali għal ftehim ta' deżjoni tagħha u mux motu ukoll lejn stati membri għaliex kieku tagħmelek dana jista' wkoll e, ikkattar u jixpruna l-proċess ta' tessjoni. Punt aktar pożittiv huwa dan. Nilqgħu il-fatt illi e, taħtidiet bdew mill-ġdid fu soluzzjoni vijabli u taslim għal konflitt ma' ċipru fiħdan il-kontest tal-knus u meta nqisu r-risoluzzjonijiet Eh, tal kunsil ta' Sigurtà għabbażi tal-prinċipju tal-Unjoni Ewropea. Bekk aħna nistennew li t-Turkija tappoġġa bisjeħ dawn negozjati u sprimi l-impenji tagħha wkoll fuq ftehim illi jkun tassew importanti. Grazzi Ministru. Il-Kommissarju. Madam President. Uh... Signora President, Onorevoli Membri, President Ministru, pjaċir kbira li jana ra hawnhekk. Jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Sur Sinjura Manroyton għal kwalità u li rapport u għal kontribut taħħa fir relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija bħala rapport f'dawn l-aħħar seba' snin. Kien tassew pjaċir li naħdem fl-imkien miegħek, Sinjura. Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija ma bbażati fuq eh, pedamenti strateġiċi u l-proċess ta' adeżjoni huwa element skruċjali, però moħrajn qed isiru iktar importanti fosthom id-dialogu l-kooperazzjoni fuq il-politika barranija, il-relazzjonijiet kummerċjali, il-kooperazzjoni tagħna fuq il-mobilità u l-migrazzjoni u dialogu fuq kwistjonijiet marbutin mal-enerġija. Dawn huma kollha aspetti li jagħmlu mit-Turkija pajjiż speċjali ħafna għall-Unjoni Ewropea. F'dawn din l-aħħar sena kien hemm żviluppi pożittivi imma kellna wkoll raġunijiet biex nitħasbu mhux ftit. Mill-lat pożittiv ftaħna negozjati tal-adeżjoni fuq il-kapitlu dwar il-politika reġjonali l-ewwel kapitlu li ftaħna f'aktar minn tliet snin. E, firmajna il-ftejm ta' riammessjoni u bdejna id-dialogu għal-liberalizzazzjoni tal-viża bdejna u koll evalwazzjoni tal-Unjoni tal-Dwana biex naraw xinuma il-djufijiet taħħa u l-punti b'saħħithom taħħa sabiex nkunu nistgħu ngawdu aħjar mill-relazzjonijiet kummerċjali tagħna. Nifem illi il-rapport tal-Bank Dinji se jieġi prezentat lil komitat Inte tal-Parlament Ewropew fl-20 ta' Marzu. L-Unjoni Ewropea u t-Turkija għadhom għaddejjien b'dialogu eh, intensiv fuq eh, kwistjonijiet ta' politika barranija u Turkija kellha rwol ewleni fil-tnedija mill-ġdid ta' diskussjonijiet fuq eh, Ċipru. Sfortunatament kif għad diġa kien hemm ukoll raġunijiet għalfejn aħna nitħasbu dawn marbutin l ewwel qabel kollox mal-tweġiba tal-gvern għall allegazzjonijiet ta' dan l-aħħar fuq korruzzjoni b'mod partikolari l-adozzjoni ta' leġislazzjoni li taffetwa it-ħaddim tal-ġudikatura u l-libertà tal-espressjoni. Jena esprimejt it-ħassib tijaj publikament imma anki direttament mal-kontropartijiet torok tijaj inkluż il-Ministru eh, Dagutoglu tal-Affarijiet Barranin u anki il-Ministru responsabli għal l-Affarijiet Ewropej Aħna se nirrapportaw mod estensiv fuq dawn l-iżviluppi anki fil-rapport ta' progress illi se noħorġu f'Ottubru. Jiena biħsibni inkompli u anki eh, insaħħaħ diskussjonijiet eh, sinċera ma' Turkija fuq l-istat ta' dritt u libertajiet fondamentali imma barra minnek irridu imbidlu il-mod kif aħna nikoperaw sabiex niskuraw li l-iżvilupp foqsma differenti ta' politika imorru fid-direzzjoni tajba. Għanna bżon, per eżempju, naħdmu aktar mill-qrib fl-imkien qabel ma tiġi mfasla l-leġislazzjoni Il-Kummissjoni se jkollha diskussjonijiet mal-kontropartijiet tagħna torok fuq din il-bażi fil-ġimgħat li ġejjin sabiex niskuraw illi aħna nifmu lil xurxin sew fuq il-prinċipji li fuqhom hija imsejsa l-kooperazzjoni tagħna. Dan huwa l-uniku mod kif l-Unjoni Ewropea tista' tibqa' ankra ta' riforma fit-Turkija u biex tappoġġa lil dawk kollha li f'dan il-pajjiż edin jitolbu għal iktar ħelsin u iktar demokrazija. Dan it-tant jiena se nkompli nħeġġeġ lil kunsill biex fl-aħħar ifassal roadmap jew inkella jiftaħ il-kriterji għal kapitlu 23 tal-negozjati għall-adeżjoni propju dana tal-bitunna it-Turkija għalek jew noħduhom fuq il-kelma tagħhom u jew nibdew dialogu kostruttiv biex natu riżultati fuq dawn il-kwistjonijiet daqshekk importanti. Grazzi. Grazzi Kommissarju Fula, issa għal grupp tal-Pepe e Signora Uman Royton. Grazzi ħafna, Signora President. President. Nirringrazzjak tassew għal komplimenti kollha li rċevejt imma r-rapport ma miltux waħdi għamminnieh flimma flimkien mal-kollegi tija ju dejjem provajt kemm jista' jkun niżgura li il rapport tal-progress tal-Parlament kien jirrappreżenta eh, dialogu tajjeb mal-Turkija biex ikonna rapport kritiku imma onest. Jiena hekk provajt nagħmel u nittama li irnexxilna eh, namlu dan propju fil kasta ta' dan l-aħħar rapport. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea jkollha relazzjonijiet tajbin ma' Turkija propju għaliex il-Turkija hija msieħeb strateġiku għalina f'reġun illi huwa imħawat mhux ftit fl-2005 il-Turkija impenjat ruħa li se twettaq xi riformi u il-riformi ma kellix tagħmelhom għalina imma għal-ġi ta' ċittadini tagħha. Il-riformi saru f'dawn l ħar snin imma issa jiena imħasba kif inhu il-Kummissarju u kif qal ukoll il-Ministru dan beda b'dak illi ġara bil-protesti f'Gezi Park u Issa smajna bil-mewt ta' eh, ġuvni ta' 15 sena li jintlaqat bi grenade tal-gas ta' dmuħ u għannom ta' għanna l-kolla unnek irrit nesprimi is-soba tijaj l-familja tiegħu. Mhux biss dak li ġara f'Gezi Park, imma anke dak li seħdan l-aħħar ħassibna wara eh, l-avvenimenti ta' 17 ta' Deċembru. Fir-rapport tagħna aħna nikkritikaw bil-qawwi dawn l-iżviluppi l-aktar reċenti. Aħna qed nieħdu bħala bażi tagħna l-impenn illi ħadet it-Turkija l-impenn illi iddaħħal l-istat ta' dritt u tirrispettaħ u parti minn dan huwa li jkollok ġudikatura indipendenti minn parzjali. Ma nistawx nippermettu illi ma jkunx hemm separazzjoni ta' setat il-protezzjoni tal-libertajiet fondamentali tal-ġudikatura tal-libertà tal-espressjoni dak huwa li aħna rridu li naraw fit-Turkija. Dwar il-protezzjoni ta' dawn eh, l-aspetti ek importanti U aħna konna qed nassumu sa Deċembru illi il riformi kienu imbdew biex niggarantixxu uh, din l-imparzjalità u l-indipendenza tal-ġudikatura, imma issa aħna imħasbin ħafna. Aħna rridu illi konna dialogu serju kostruttiv ma' Turkija fuq dan is-suġġett. Mhux biss fuq atti li diġa' għaddew imma anki fir-rigward tal-ġejjeni. Aħna bħala Ewropej nirrappreżentaw valuri u prinċipji li huma tajbin ukoll ċittadini Torok. Grazzi, Sinjura Uman Reuten, issa għal-grupp tal-SMD Grazzi, jiena l net, bħala xedew dan ir-rapporter nixtieq nesprimi sodisfazzjon tiegħi għal proċess ta' negozjati li kien hemm. Naħseb li r rapport huwa rapport bilanċjat pożittiv ukoll u insemmi il xewqat tagħna għall-evoluzzjoni ġejjina tat Turkija kif ukoll ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Però, ovvjament, minix daqshekk sodisfatt imbagħad meta rrid nevalwa s-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż. Għaddejna minn sena li ma kienx sena li nistgħu nqisuha b'mod pożittiv. Is-sena e, imbdiet b'dimostrazzjonijiet fit-Turkija, id-dimostrazzjonijiet li ġew maħnuqa wkoll mill-awtoritajiet u ħarġet ukoll l-aħbar ta' tal-mewt ta' adolescenti zazuħ li miet wara disa xhur ta' agonija. it tifkira ta' dan iż żażuh se ta' x-xewqa tagħna li dawn is-sitwazzjonijiet ma jikunux repetuti f'dan il-pajjiż. Rajna wkoll sitwazzjonijiet diffiċli fir-rigward tal-gvern. Kien hemm it-tneħħija ta' diversi ministri, kien hemm diversi skandli wkoll, kien hemm l-soktar ta' problemi li jaffettwaw l-professjonisti fil-qasam tal-medja u panorama inċert ħafna qoddim ġejjini li fl-immedjat xaktarx li se jkun deċisiv. Dak li se jiġri issa fis sitxur li ġejjin fl-elezzjonijiet municipali, eccetera, se jkunu linja li dwara jiena diffiċli nista' nagħmel tbassira. F'dan il-kuntest naħseb li għanna nżommu mal-prinċipju ta' prekawzjoni. L-inqisu l-ftemmit tagħna u l-kompromessi tagħna li naħdmu biex ikun relazzjoni tajba u biex nisprimaw nisprimew bonesta l-opinjonijiet tagħna. Naħseb hekk irridu namlu aħna bħala parlament, grazzi. Very much. Uh, I would like to urge you all to respect. Jekk joġobkom irrispettaw il-ħin allokat lilkom. Issa il-kollega Lamsdorf għal-grupp ALDE. Grazzi ħafna, Signora President. It-Turkija hija pajjiż ġar importanti għalina pajis kbir, kburi u ħafna torok jiexu fl-Unjoni Ewropea f'dan id-dibattitu dwar l-adeżjoni, l-kwistjoni ta' reliġjoni għatma kienet importanti għalina liberali u nixtieq nirringrazzja il-rapporter tal-izgurat li f'dan il-ħidma fil-kooperazzjoni tagħna kienet propju l-aspetti politiki li saħet fuqhom. -um Dak li huwa importanti għalina huma l-libertajiet u l-libertajiet huma propju dawk li huma medda fit-Turkija, l-libertà tal-istampa pereżempju ħafna ġurnalisti fil-ħabs, hemm iktar ħabsin ġurnalisti hemmhekk milli fil-Ċina jew l-Iran issa Prim-Ministru qed jeddet li għal il-Facebook u Twitter għax qed jingħadu affarijiet hemmhekk li ma jdoqqolux għal widnejh um, forsi ma temnuix di eh, ma eh, il-Facebook diġa jnala emmek emmek il-libertà edha dejjem tonqos dejjem iktar ħajja dejjem iktar sir diffiċli għal-ċittadini u dan mhux sew l-indipendenza tal-ġudikatura u l-libertà tal-imħalfin li jiddeċiedu dak li huwa xira u dak li mhux. Din ukoll hija libertà li qiegħda tixxekkel hemm bosta elif eluf ta' persuni li qegħdin ibatu issa dan l iżvilupp eh, u l-istaġnar ta' riformi politiċi qed iħasbuna. Aħna rridu naħdmu ma' Turkija fuq dan għattu drabi oħra għaliex dan huwa pajjiż kbir u kburi irridu naħmu magħhom fuq l-enerġija, l-politika barranija. Hija ħaġa sabiħa ħafna dik li għamlet it-Turkija fuq għal rifuġati Sirjani, imma dan huwa proċess li beda fl-2005 li donnu ma jistax eh, jimxi l qoddim għaliex l-affarijiet marru għall-ara lek dan il-proċess ta' adeżjoni irrid jiġi differit sa' moment meta it-Turkija tagħmel dak li għandha tagħmel u ċ-ċittadini tagħha għan ikollom il-libertajiet li jistħoqilhom. Il-Earl of għandu mistoqsija li taċċetta? Grazzi tal-li il-mistoqsija tiegħi. Sur Lamsdorf, inti semmit il-kelma il libertajiet fil-diskors tijak. Issa, jekk it-Turkija tikseb il-libertà tal-moviment, inti x'taħseb ikun in-numru ta' ċittadini Torok illi emigraw mit-Turkija għall ewropa ta' fuq mod partikolari lejn il-Ġermanja u r-Renju Unit. U biex nejnek tirrispondini u għastmati li l-popolazzjoni ta' Turkija fl-2025 se tkun ta' 90 miljon ruħ. Grazzi. Grazzi ħafna kollega għandi aħbar ħażina għalik għaliex l-isfera tal-kristall tiegħi ħallejt ta' dar illum u ma nistax imbassar minn hawnhekk eh, kemm se jkun hemm torok illi fl-2025 ikunu jridu jiġu jgħixu fl-Ewropa ma dak li nistgħu nagħmlu fil-prattika u għala niżguraw li l-kondizzjonijiet tal-vjaġġar għal negozjanti, studenti, eccetera, jittejbu Din il-proċedura tal-viza trid tinbidel, ħafna jitkeċċew mill-konsulati f'Ankara f'pastijiet oħrajn, rridu namlu nistgħu namlu affarijiet biex ngħinu liċ-ċittadini mbagħad il-negozjati ma' Turkija jistaw jitkomplew abba dejjem imma li jekk Turkija tagħmel il-parti taħ. Recent events around the corruption scandal make once more clear how Aħna għal darbaħra qegħdin naraw kemm importanti li konna proċess ta' adeżjoni li jkun kredibbli għaliex jekk l-istati membri mhux dejjem forsi jkunu kontra l-adeżjoni ta' Turkija jkollna iktar saħħa kieku aħna ma bdejniex in-negozjati ma' Turkija u fuq il-suq intern, fuq il-drittijiet fondamentali, drittijiet tal-bniedem, fuq il-ġustizja ma jkonniex l-istess kieku problema dwar l-indipendenza tal-ġustizja u ma nistax issa neddu li sen waqfu dan il-proċess illi fil-fat mux qed jiġri. Imma minn flok ma nkunu sodi u ċari fuq id-drittijiet tal-bniedem aħna bdejna eh, nesportaw il-problemi tagħna tal-drittijiet tal-bniedem lejn it-Turkija bħal 15 ta' arja missjoni Aħna mandux ikonna ftejim ta' riammissjoni magħhom naqblu illi l-liberalizzazzjoni tal-viża hija għodda importanti ħafna u iva saru riformi demokratiċi importanti fl-aħħar sena, imma sfortunatament ixteħeddel fuqhom minn starijiet fuq il-libertà tal-internet, violenza kontra dawk li protestaw fil-Gezi Park U jiena wkoll irrid infakkarkom illi Berkin Elvan, ġuvni ta' 15-il sena, miet minħabba li indarab bil-grenades tal gastad ta' dmuħ. imħasba u wkoll dwar it-taxxa fuq eh, l-uffiċji tal- eh, Partit Demokratiku u nittama li dan mhux se jwaqqaf l-elezzjonijiet li jkunu ħilsa u eh, paċifiċi u kull progress u koll huwa uh, mitfun mill-dan l-skandlu tal-korruzzjoni li jena inqisu bħala teddida għall-indipendenza tas sistema tal-ġustizzja imma ir wol tal-Unjoni jista' jkun ferm aktar b'saħħtu jekk aħna jkollna impenċar għal riżultat pożittiv eh, għal mill-perspettiva tal-sħubija ikonna aktar saħħa jekk nkunu ċari li iva naċċettaw li Turkija fosna jekk it-Turkija eh, tissodisfa il-kriterju ta' Copenhagen. Din hija l-unika ħaġa li tot u l-istati membri għandhom ikunu ċari fuq dan. Grazzi. Is-Sur Van Oden minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela b'elezzjonijiet municipali fl-aħħar ta' dan ix-xahar u elezzjonijiet presidenzjali aktar tard din is-sena, u meta qed iqis il-kriżi fir-reġjun din hija sena kruċali għat Turkija u anki għal relazzjonijiet ta' Turkija mal-Unjoni Ewropea. Irridu nistaqsu li nafusna x li rridu nibatu la Turkija l għennet ħafna minna jridu jaraw bidliet kbar fil-natura tal-Unjoni Ewropea nfissa b'mod partikolari rridu nitbedu minn din l-fissazzjoni tal-integrazzjoni politika iċ-ċittadini tagħna jridu jifuka fuq tkabbir ekonomiku u kompetittività internazzjonali imsaħħa ma mħazbint għal moviment ħieles bħala dritt mingħajr eh, eċċezzjonijiet mod partikolari f'dawn il-momenti preferu il-ikollhom garanzija tan-NATO NATO milli il-ħmerijiet tal-politika tad-difiża tal-Unjoni Ewropea rridu nirrevedu relazzjonijiet tagħna mat Turkija li xuha fl-interess tagħna li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw illi t-Turkija tibqa' eh, pajjiż sot tħares lejn il-punent u alleat qawwi tal-NATO mela kemm ikun Eh, faċli għat Turkija jekk l-Unjoni Ewropea tiffoka fuq is-suq li kemm ikun iktar faċli għaċ ċittadini tagħna li jaċċettaw it-Turkija kieku l kwistjoni tal-moviment ħieles tiġi interessata kif imiss anki permezz ta' perjodu ta' tranzizzjoni twil u fuq din il-bażi jew nibatu sinjali pożittivi li t Turkija niftħu l-kapitlu dwar l-enerġija, natu nifs ġdid lin negozjati natu iktar assistenza umanitarja li rifugġati uh, eh, li hemm fit-Turkija u nħeġġu diskussjonijiet fuq ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru. Narfu il-fatt illi dinja kwestjoni illi għanda żewġ aspetti li tista' li presidenza tal kunsel tista' tejn ħafna f'dan ir-rigward. Grazzi. Uh, there is a blue card for you. Blue card. Taqbel ma din il-proposta. Aħna l-Unjoni Ewropea ħan għamruha struttura aktar flessibbli, pereżempju r-Renju Unit ikollha relazzjoni flessibbli ma' pajjiżi li u ma favur l-integrazzjoni li qed issemmi inti. U t-Turkija tkun fuq l-istess pass ma' Renju Unit eh, fil-konfront tal-Unjoni Ewropea, bekk kulħadd ikun kontent. Din hija proposta li jitoġbok kieku. Mikrofon għal-kellim. Mikrofon għal-kellim. Għandek raġuni, Iva, dinja tip ta' proposta l-innis fil-Renju Unit jixtiequ. Ma toġobniex l-Ewropa e, l idja ta' Ewropa fuq żewġ binarji, però nixtieq Ewropa ta' dan it-tip iva. E, Ewropa għala kart biex ngħidu hekk. L-Unjoni Ewropea tibqa' fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, però ma tinvolvix ruħa f'dawn l-oqsma fejn tixtiequ żżidu l-integrazzjoni. Abbażi ta' dan naħseb ikun aktar faċli biex it-Turkija jessir membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa għal gwe onorevoli Aggi Georgiju. Grazzi President, l-ewwel qed nixtieq ngħid li dejjem tkun sfida li nitkellem wara s-Sur Van Orden. L-aħjar ambasċatur Tork fil-Parlament Ewropew dan is-sinjur. Ħa naraw x'jiġri fit-Turkija sa dawn affarijiet li għandhom ħasbuna, ħasbuna għaliex il-kontroversji li qegħdin isaħħulhom fit-Turkija jinteressawna. Hemm bżonn li t-Turkija tingħata ċertu għajnuna. Ma rridux nkomplu nafġu lin-nies li huma dajfa, ma rridux li t-Turkija tmur lura fi żmien, ir-rwol tagħna għandha tkun rwol pożittiv fil-konfront tat-Turkija, però rridu nevalwaw ukoll b'mod realistiku x'inhu jiġri fit-Turkija u x'inhu mal-passi imwettqa fil-konfront ta' sħobija. Ovvjament, hemm lokal titjib kif qal min tkellem qabli. Hemm il-kapitli 14, 15 u 23 hemmhekk fejn it-Turkija tibqa ma triċ saħħaħ ir-relazzjonijiet tagħha ma' demokrazija ta' Ċipru. U bekk ma twaqqafx ma twettaqx il-protokoll li ġi stipulat. Bekk ma jistgħux jiġu implementati d-drittijiet li hemm f'dan it-test huwa id-dritt ta' minnu l-aktar b'saħħtu li wassal biex jiġri dak li jiġri bejn ċipru u Turkija. Aħna nixtiequ li id-diskussjoni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi issib soluzzjoni. Għaliex aħna aħna bħal unjoni Ewropea qegħdin imbagħtu wkoll minħabba din il-firda, għal daqstant nixtiequ li jkun hemm solidarjetà ġusta, xierqa rigward dan l-status quo irridu nigarantixxu li jkun hemm għaqda fost il-poplu tagħna tal-gżira tagħna u nneħħu l-militar minn fuq din il-gżira bekk ikun hemm fiduċja reċiproka wkoll. Għana eh, kirridu nsemmu eh, il ftejim ta' Famagosta rigward l-użu tal-port u l-okkupazzjoni tal-art ukoll. Grazzi. Onorevoli Salavraco sal-minuta u nofs. Grazzi, President. Jena u koll nsellem l-rapport li għanna qoddimna. Rapport li jorbot ma' testi preċedenti u li jatina l-istampa attwali ta' dan il-pajis. Dan il-rapport jikostitwixxi fl-imkien ma' testi da qablu element ta' żvilupp li juħor ritrat li realtà It-Turkija hija seta ekonomika danna fuq pajis li jilab rwol importanti ġeopolitiku fil-vant nofsani, però dan il-pajjiż huwa għambijet ħafna mill-modelli demokratiċi tal-Ewropa kif intqal ukoll mir-rapporter u b'mod ġust. Is-sitwazzjoni interna tat Turkija għandha tħassibna hemm skandli, korruzzjoni, approvazzjoni tal-liġijiet li u ma ta' teddida għad drittijiet kostituzzjonali u dawk fundamentali, speċjalment per eżempju il-liġi reċenti dwar il-ċensura fil-konfront tal-internet, kif ukoll l-eluq ta' ħafna websites. It-Turkija ma tixtiex tistipola fost l-oħrajn f'temmijiet internazzjonali, ma ma' applikaċ għal 8 snin infila il regoli li joħorġu mill-ftejm ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u anki il-protokoll ma jirrekonoxxix il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u jkomplu insomma e, jikkostinjaw mal greċja u ma jirrispettawx is-sovranità ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea. Tipprova tagħmilha tal-bully. Fi kliem ieħor, aħna tajna 900 miljun għal 2013 lit-Turkija fil-proċess ta' sħubija, issa rridu nevalwaw mill-ġdid il-proċess tal-Unjoni Ewropea u naraw x'inhu l-problemi fundamentali ta' ċittadini. Dan li qegħdin nitolbu aħna u ċittadini dak li qegħdin jitolbu minna demokrazija xi kultant il-perspettiva tagħha iżejjen l-istampa u ġelna ninsew fatti li ma rridux ninsew għandna bżonn inkunu ċari ma' Turkija. Grazie kollegi per favore. Grazzi jekk joġobkom irrispettaw il-ħin li għandkom għad dispożizzjoni tagħkom, Onorevoli Liza għal minuta u nofs. Anzi, Onorevoli Stassen. Grazzi. President, bħal dejjem Bħal dejjem, it-Turkija ma tistax tissieħab mal-Unjoni Ewropea għaliex l-affarijiet sejrin ħażin fit-Turkija bħalissa taħt Erdogan. Kien hemm diversi problemi waqt id-dimostrazzjonijiet tas-sena l-oħra, problema bl-istat ta' dritt, hemm problemi bil-libertà tal-espressjoni. Il-Parlament u l-Kummissjoni allura ma jistgħux jibqgħu bidejhom fuq żaqhom il-qafas tan negozjati jinsaf din is-sitwazzjoni. Il-Kunsill allura qed jipproponi li jissospendi n-negozjati imma allura il-Kummissjoni. Għaliex ma tagħmel xogħla? Mistoqsija retorika ovvjament, però il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jaġġixxu. Għaliex it-Turkija ma tistax tissieħab mal-Unjoni Ewropea. Fit-22 ta' Mejju l-Olandiżi se jivvotaw għalina, tistaw seħħu raskom. Onorevoli Lizek, għal minuta u nofs. Eh, grazzi, President. Ministru Kommissarju, Għawna għat nitkellem bħala ċittadin Pollak u Ewropew. Għalfejn qed insemmi l-Polonja. Din is-sena il-Polonja u Turkija qegħdin jiċċelebraw is-600 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi. Relazzjonijiet ta' bejnietna dejjem kienu tajbin it-Turkija kienet l-uniku pajjiż li rrifjutat li taraf il-petizzjonijiet tal-Polonja fis-seklu 18 fit-tieni gwerra dinjija wkoll ħarset l-ambasċata tagħna kontra n-nazisti, ġifri għanna storja tajba ma' Turkija ħna. Hawnhekk nixtieq nħeġġeġ li Turkija biex twettaq l-azzjonijiet meħtieġa biex biex taħdem fil-proċess ta' kandidatura tagħha. Il-Turkija trid taħdem fuq il-kondizjonijiet kollha l-kriterji ta' Copenhagen trid tur li tirrispetta il-valuri Ewropej, l-istat ta' dritt, id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem. Affari, trid tiġġiela tal-korruzzjoni wkoll. It-Turkija għandha tiffoka fuq ir-riformi meħtieġa kollha biex taċċellera il-proċess ta' sħobija, però b'mod speċjali ir-riforma tal-ġudikatura. Grazzi. Grazzi. Onorevoli ħawi tal-minuta. Grazzi, President. Hawnhekk insellem lil Berkin Elven li kien ħareġ biex jixtri ħobza u nqatel mill-gas ta' dmuħ garat mill-pulizija waqt id-demonstrazzjonijiet fit-Turkija. 15-il sena kellu u kien ilu f'koma minn mindu ġi midrub dawn il-proposti dawn il-protesti li skont l-Amnesty International huma parti minn katina ta' abbużi ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija. Dan huwa pajjiż fejn hemm l-interferenza mill-gvern, korruzzjoni, kif ukoll problemi għal diversi sezzjonijiet kien hemm l-arrest ta' diversi persuni għaliex kienu membri ta' trade union. jiena ninaqat ma l-oħrajn billi nuri tħassib tiegħi għal proposti biex ikun hemm l-blokkjar ta' aċċess għal YouTube u Facebook. Dan juri kemm huwa perikollus dan l qed tagħmel it-Turkija. Hawnhekk ma tantx għandna diviżjoni ċara fis-separazzjoni tal-setat. It-Turkija tista' tagħmel aħjar minn dan. Grazzi. Grazie, onorevoli. Grazzi, onorevoli Daffa, għal minuta u nofs. President, il, il kriżi ta' Turkija tkompli tikber. Anki minħabba id-distak li qiegħed jikber bejn il-Prim Ministru u Fetula Gulem biex ikun kredibbli r-rapport tal-Parlament għandu wkoll jirreferi għal dan l-aspett tal-kriżi. Is-Sur Fule tkellem dwar tħassib serju, però ikolli ngħid bħasra li dan it-tħassib issa tantu serju li t-Turkija ma baqax twetta kif suppost il-kriterji ta' Copenhagen. Issa se jkollna kummissjoni u parlament ġodda u dawn ikun irridu jikkonsidraw jekk il-proċess ta' negozjati twil ta' Turkija huwiex plawzibli. u għandhom jirriflettu wkoll dwar jekk forsi xi alternattiva għas minn flok sħobija sħiħa għandix tkun ikkonsidrata bħala xi ħaġa aktar fattibbli kemm għat-Turkija kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Union. Thank you. Grazie ħafna. Grazie, onorevole Grazie, onorevole Belder, al minuta. Grazie, President. 18 ta' april 2007 ġurnata sewda għal komunità protestanti fit-Turkija. Għaliex ħames żgħażagħ torok kienu ġew maqtula. Issa, Is-Sur Kommissarju, il-komunità protestanti zejra tinsab ix-xukjata għaliex x'ġara. Il-ġimgħa l-oħra il-ħames qattila ta' dawn iż-żgħażagħ ingħataw il-libertà. Tifmu intom li il-komunità tat Turkija dik protestanta hija ix-xokjata għaliex dawn il-kriminali waqt il-ġuri tagħhom kienu ukoll esprimew teddit kontra il-familja tal-vittmi l-medja l-avukati u issa kifet jinsabu ħilsa il-protestanti torrok fit-Turkija unek għandi jitraw kol tagħhom dawn in-nies qegħdin jibżgħu għaliex fiex wasanna dwar l-istat t dritt wara kollox fit-Turkija. Jiena, komissarju, nittolbok li l-autoritajiet għandhom jagħmlu xi ħaġa. Nis bħal dawn għandhom jintefgħu il-ħabs għalhom orhom. Huwa inaċċettabbli li affarijiet bħal dawn iseħħu issa, mbagħad apparti minn hekk punt ieħor dan l-antisemitizmu fil-medja huwa xi ħaġa kera ħafna, speċjalment f'pajjiż li jixtieq jissieħab mal-Unjoni Ewropea, dinja xi ħaġa li tmur kontra qed wemmin tagħna u għandna nitkellmu. Onorevoli Stat l l-minuta. Jiena xtaqt inkompli dwar dak li qal Onorevoli Belder xoħut ħasbu f'Bergen Elpen jiena nfakkar ukoll il-protestant Ġermaniż Pelsken wieħed minn tliet persuni li semma l-kollega Belden persuna li għatawla mita. mewta kera ħafna mewta li għada maġiċ kondannata. Il-Turkija fiex waslet ġifir l-lum il-ġurnata, fil-Turkija jgħaddi kollox. Is-situazzjoni gravat mill-axar diskussjoni dwar il-Turkija anki minħabba din il-liġi dwar l-internet. Kull sena l-affarijiet imorru għallar għaliex kollox jgħaddi fil-Turkija kafed. Jekk dan jiġri fil-Russja, min jaf kemm ikun hemm protesti, però għat-Turkija le għaliex għanna għawnek l-interessi ekonomiċi, pero x'etika għanna ħna. Aħna l-etika tagħna hija skont min jagħmel xiex. It-Turkija mhix parti tal-Ewropa, qatt ma tkun parti mill-Ewropa u għal daqstant. Jekk aħna nkunu l-uniċi l-nies li nivvotaw li nivvotaw għal referendum fuq sħobija tat-Turkija, aħna nivvotaw kontra, onorevoli Milan Mon għal minuta. Grazzi ta' dan ir-rapport eh, bilanċat brabta mal-proċess ta' sħobija ta' Turkija. Proċess twil kif intqal, proċess kompless li wassal biex ikun hemm riformi importanti f'dan il-pajjiż. Riformi li jridu jissoktaw issa proċess li ma jridx imur lura rigward id-drittijiet fundamentali, l-istat ta' dritt, l-indipendenza, tas setat legali dawn huma sissin importanti għad-demokrazija ta' Stat Ewropew. L-awtoritajiet ta' Turkija irridu ikun jafu x'għandhom jagħmlu f'dawn il-momenti delikati f'dan il-pajjiż. Għal daqstant naħseb li rridu nistudjaw il-pożizzjoni ta' dan ir-rapport u forsi niftħu mill-aktar fis il-kapitli 16 24 tal-proċess ta' sħobija dan jippermetti l-Unjoni li assess il riforma aktar mill-qrib mill-banda l-oħra kien hemm il-firma ta' riammissjoni, ta' proċess ta' riammissjoni. It-Turkija għandha rwol importanti ħafna fir-rigward tal-flussi migratorji lejn l-Unjoni, il-kooperazzjoni tagħha hija importanti. Il-politika rigward il-viża fl pajjiżi terzi titkun koordinata mill-qrib ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li ma nafx hekk tiġrix. L-Unjoni Ewropea tinsab f'mument delikat kemm fin-naħdal nofsinhar kif ukoll tal-Vant. Kien hemm ir-rebbija qarbija, sitwazzjoni fl-Ukrajna, etc. It-Turkija minħabba l-pożizzjoni ġeografika u rabta mal-Iżlam għandha tkun soċju tagħna. Irridu nidjalogaw magħhom dwar il-politika tagħhom fir-rigward tal-pajjiżi tal-viċinat. Grazzi ħafna. Grazie, onorevoli. Grazzi, l-onorevoli Koppa. Hawnhekk għedin niddiskutu il-prospettiva Ewropea ta' Turkija. Allura, nafu li mietet din il-persuna ta' 15 sena, persuna li mietet minħabba li intlaqtet minn bomba ta' Gastad Moħ, Ma kienieċ qed tipprotesta u din il-persuna baqa tal-ħafna jiem f'koma għaliex kienet fil-park ta' Gezi. U min wettaq dan ir-reat mhux se jiġi kkundannat. U allura il-familja akkużat il-gvern li qed ħares min wettaq ir-reat. Hemm it-talbiet għal aktar trasparenza, demokrazija biex intemmu iċ-ċensura, però da ma wassal għal xejn. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet umani sejra l-ar. Bla dubju, is-sur Erdogan huwa korrott, dan huwa reġim tiegħu u allura nafu illi dan iż żagħżugħ li miet ifisser li aħna isser dun semmu leħenna u nitolbu id-demokrazija fit-Turkija. Anki jekk titħol u ma titħolx fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Dartmouth. Grazzi ħafna. Ġeografikament, it-Turkija hija 97% fl-Asja, iżda l-attitudni tal-gvern tat-Turkija eh, tfisser illi din qiegħda 100% fil-vant nofsani bħal Kuba hemm il-ġlieda biex ixekklu l-libertà tal-istampa u hemm setat biex ikun hemm ukoll disċiplina fuq l-imħalfin u l-prosekuturi u hemm 40 ukoll ġurnalista li qegħdin il-ħabs. Issa l-Kummissarju fl-arroganza tiegħu qed jgħid li tkellem mat Turkija dwar dan u huma mhumiex qed jagħtu attenzjoni lill-Kummissarju Fit-Turkija hemm il-ġudikatura, is-soċjetà ċivili, l-istampa li qed tiġi xekla xi ħaġa li ma nsibuhiex f'demokrazija. Jiġifieri it-Turkija m'għandix valuri tal-punent, it-Turkija trid titqis bħala kbira wisq, fqira wisq, differenti wis, autoritarja wis biex tkun membru tal-Unjoni Ewropea. U hija xi ħaġa deprimenti illi xorta waħda qegħdin inkomplu inċarbu biex it-Turkija titħol fl-Unjoni Ewropea, irridu nerġaw nasbu għamil ġdid din il-ħaġa. Grazzi, l-Onorevoli Stojanov għandu minuta. Xi progress sar, kollegi. Il-Turkija edha taraf il-ġenoċidju tal-Armenja, jew il-ġenoċidju tal-Messekli fl-Bulgarija, ħalset il-kompens għal rifugjati tal-1913 ħelset il-ġurnalisti ir-ratifikat il-ftejim ta' riammissjoni u issa jew naddu għal progress pozittiv il-Turkija waqfet il-moviment tal-protesti IVA użat il-pulizija kif differenti Erdogan minn eh, Milokovic. Il-Turkija da t-okkupa parti minn Ċipru, Iva, mela fejnom il-progressi. Il-Turkija għamlet xi ħaġa biex twaqqaf il-vjolenza kontra l-insara, il-negozjati ma' Turkija irridu jieqfu immedjatament. Le, għat Turkija fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazie, onorevole Gian... Grazie, l-onorevole Giannaku. Grazzi. Jiena smajt eh, bil-reqqa eh, il-reprezentant tal-Konsil, il kommissarju u għafatti li situazzjoni eh, fi Turkija u anki il-rapport dwar dan jinkludi xi punti pozittivi. Però issa nafu li ħafna minn dawn il-punti imorru kontra realtà m'hemmx stabilità politika kif ukoll il-kummenti brabta mal-etika tal-gvern il-problemi u dak li seħ fil-park ta' Gezi, il-ġurnalisti li nsabu l-ħabs, il-ġudikatura in ġenerali, il-pozizjoni tagħha. Għaw ħafna mistoqsijiet. Nistaw najdu li dana kollu għal riżultat ta' ċertu problemi. Pero, Iva, irridu namettu dan kollu kol sta l-gvern. Per eżempju, il-rikonoxximent tal-protokoll ta' Ankara. Dana kollu jfisser li għanna nkunu irridu naraw eżattament it-Turkija xed fittex. Jina ma naħsibx illi il turkija tassew trid tkun parti mill-Unjoni Ewropea għadna nissaponu li tritek. U issa ma tistax melek minna ma tbiddel xejn. Allora din hija kwistjoni politika kbira u kollox li tiġi determinat fuq termini politiċi. Ċertament, l-sforzi biex eh, Turkija toqreb iktar lejn l-Unjoni Ewropea eh, iva tista' tejjeb l-affarijiet anki mal-ewwel daqqa tajbis, però xorta waħda fis-sustanza l-affarijiet għadhom hemm, il-kwistjonijiet għadhom preżenti u rridu naraw illi Turkija tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward. Grazzi. L-Onorevoli Sofokleos Minuta. it turkija għada eh, tibat il-ħabs il-ġurnalisti tagħha qiegħda ukoll ixxekkel persuni li protestaw u hemm min qed imut minħabba l-imġiba ta' Erdogan mid żagħżugħ ukoll U din allura hija ta' teddida l-Unjoni Ewropea hija kontra il-politika Ewropea. Dana kollu ma jirrispettax il-leġi il, -leġi, il l-legalità internazzjonali, r-risoluzzjonijiet tal-Nazzjonijiet Uniti ma jirrikonoxxix eh, anki eh, l-istat ta' ċipru, ir-rapport mhuwiex għalhekk bilanċat, qed jirrapporta biss l-avvenimenti mhuwiex qed jidħol fil-qalba tal-kwistjonijiet ewlenin. Lanqas ma qiegħed qed iwassal xi proposti li jistgħu jgħinu biex il-pajjiż ikun aktar demokratiku u li jappoġġa l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini Torok Issa wasal il-waqt li l-Unjoni tieħu azzjoni mannix niftħu il li 15-23 u 24 u rridu nibbatu messaċ li l-Europa għanda leħen u tista' timponi leħena. Onorevole Binev. Grazzi, sanna l-onorevoli eh, Binev, minuta. Sur Kommissarju, Sur Kukules, kollegi, mijiet ta' eluf ta' ċittadini ta' Teksi Mugezi għalu li memx demokrazija fit turkija id-drittijiet u libertajiet u ma' miksurin anki l-espressjoni tal-istampa u anki il-networks soċjali il-gvern jgħati xekkel it-ħaddim ta' sistema ġudizzjarja u l-eżempli u ma' pal per eżempju il-kazijiet ta' Erġemkom u ċuk Mbagħad eh, qed jużaw il-minoranza musulmana fil-pajjiż tagħna biex japplikaw strateġija neotomana, strateġija li bil-ħsieb illi tagħti lura tagħmel dawn l-oqsma dipendenti għal kollox mit-Turkija. Il-Turkija mandiġ post fl-Unjoni Ewropea sa' kemma ma tagħmilx riformi mill-iħsal weċ fis-sistema ġudizzjarja u kostituzzjonali. Grazie, onorevole Teo Caro Teo Onorevoli Teo Caro Sando minuta u nofs. Grazie President. intom edin titolbuna nemnukom, pero bħalissa għanna situazzjoni tarvel ed televizjoni jemmek edin jiprezentaw verament qed jiġri il-prezentaturi eh, jilbsu l-iswet u ma naftana kollu kem sejdu palissa għanna u koll situazzjoni fejn hemm xi submarines qegħdin eh, ibaħru lil mill-kosta ta' Ċipru. Mbagħad kellna d-dikjarazzjoni eh, tal-ambaxxatur Tork għall unjoni Ewropea u għal li kien hemm ostaklu kbir għall adeżjoni ta' Turkija. Forsi eh, issa sa fl-aħħar femu li l-problema fl-aħħar mill-aħħar hija li rridu sibu soluzzjoni għal Ċipru. U allura, e, Iva, s situazzjoni ta' ċipru għaliex il-popolazzjoni hemmhekk, eżis kollegi, kien qed jistenna illi hawnhekk fil-Parlament e, noffru soluzzjonijiet biex bekk e, nindirizzaw il-prinċipji fundamentali. Per eżempju dak li aħna fissirna bħala grupp PPE fil-manifestana fil-rigward ta' dan. U allura rridu nagħtu wkoll B'dan il-mod però qegħdin nagħtu biss alibi għal dak li għandu x'jaqsam is-seta ekonomika tat Turkija li qed timpona ruħa f'dan il-daw in-naħat l-terran. Dan ma però ma jimxiex mal-prinċipji tagħna tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk ir-rapport m'għandux kuntatt mar-realtà u naħseb anki din id-diskussjoni tagħna. Grazzi L-Onorevoli Boskur tandu minuta. Grazzi, President. Aħna dawk li nsegwu l-izviluppi fit-Turkija Smajna illi kienem tedida serja għad-demokrazija fi Turkija dawk responsabli għal pjaniet ta' ku militari kellhom e, l-qorti. Iżda issa smajna li dina biss e, kienet xi ħaġa li huma ftemu, pero aħna qegħdin nistennew issa illi anki l-ġurnalisti jintħelsu, però dawk li huma suspettati illi għamlu xi qtil u anki li qatlu xi missjonarji wkoll jinħeslu jinħelsu. Dan huwa eżempju wieħed. U allura il-ħbieb u l-edewa jibqgħu jinbidlu. Issa ma nafux naqdu nemlu aktar, donnu real il-verità tinbidel skont il-gazzetta li ma gazzetta naqraw. U allura kulħadd donnu qed jitlef il- twemmin tiegħu fi stat ta' dritt u anki l-prinċipji l-ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Turkija trid tirriforma ruħa u tieħu miżuri meħtieġa biex bekk ikun hemm fiduċja fil-ġudikatura u trot lura li l-poplu eh, tat Turkija it-twemmin tagħhom fil-ġustizzja. Grazzi. Grazzi. Minuta u nofs l-Onorevoli Stier. Njura President, qabel xejn nifraħ l rapporter għal rapport bilanċat ħafna Turkija pajjiż importanti ħafna l-Unjoni Ewropea, partikolarment għal Kroazja minħabba il-pożizzjoni tagħha. Għaliex ukoll tiddependi fuq slim dawn il ħawi it turkija u li hija importanti ħafna meta kellha rwol kostruttiv fit-tmim tal-konflitt ta' Bosnia Herzegovina u konflitt ta' Melek. Però ħafna drabi aħna nisimgħu mit-tmexxija torka illi hemm ideat oħra tonnu qed nifmu li huma jridu jiffirxu l-sfera eh, ta' influenza tagħhom lejn eh, l-ex imperu Ottoman u jekk nisimgħu l-Sur Erdogan dwar ir-rebħa tiegħu eh, fl-elezzjonijiet kienet xi ħaġa tant importanti mhux biss għal Istanbul għal Sarajevo wkoll. U allura U dina kienet u kol parti mill-wirt tijaw, ġviri brabta mal bosnia herzegovina dawn mux il-klim li aħna nixtiequ nisimaw, Maħniex edin nitkelmu dwar imperi odmat, nitkelmu dwar demokrazija, ma rridux imorru lura l-imperu ottoman. It-Turkija trid taċċetta standards Ewropew bekk jiena nilqal fatt illi it-Turkija hija mistiedna illi tkun konformi eh, mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Grise bandu minuta u nofs. Grazzi. It-Turkija hija fost l-ikbar imsieħba l-Unjoni Ewropea fil-Vant Nofsani u hija membru tan-NATO u għal diversi snin it-Turkija kienet qed prova tsir parti mill-Unjoni Ewropea in-negozjati għaddejjin sa dan intant nistgħu nbidlu diversi punti. Bekk nisħaq illum illi kwalunkwa kwistjoni bħal dik ta' drittijiet umani Hemm ħafna li għad irid isir. Iżda. Rridu nkunu ċari dwar il-progress li nkiseb, speċjalment għal dak li ndu xaqsam il-minoranzi. Minix qed nirreferi biss għal minoranza kurda, iżda wkoll għal kurdi iraqini. Iżda. Irridu insemmu leħna dwar tħassib fil-rigward tal-libertà ta' espressjoni, ġurnalisti li qed jintbatu l-ħabs, il-vjolenza kontra eh, eh, dawk l-oppożizzjoni, u allura mingħajr soluzzjonijiet għal dawn il-problemi, it-Turkija ma tisax biss taħseb eh, fl-adeżjoni tagħha għall-Unjoni Ewropea. L-istess għall-kriżi ta' Ċipru aħna smajna dwar it-trażin ta' ċertu siti tal-internet forsi il-Prim Ministru jirtira dan it-tentattiv u naħseb dina tkun eh, xi ħaġa illi tista' tgħin. Iva, rridu nkomplu nitkellmu mat Turkija li x'din hija msieħba importanti għalina l-koll, speċjalment dawn iż-żminijiet, iż-żminijiet ta' kriżi. U anki fis-sitwazzjoni tal ukraina Grazzi. L-Onorevoli Peterle għandu minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Tkun ta' sew ħasra li kiku dan ikun l-aħħar rapport dwar it-Turkija Issa, aħna trajna standard ta' kwalità tagħha u nirringrazzja lil Honorable Umen Reuten għal rapport bilanċat tagħha li jirrikonoxxi il-progress u fl-istess waqt jesprimi il-kritika fejn ikun hemm il-bżonn. Min issa noqgħod nidħol fid-dettalji, però jiena xtaqt nagħmel valutazzjoni ġenerali dan il-proċess ta' negozjati għandu sfond kumpless ta' differenzi politiċi fit-Turkija kif ukoll fiħdan l-Unjoni Ewropea. Allura, minħabba dawn id-differenzi nistgħu nikkonkludu li l-proċess wassal għal riformi u beda dialogu eh, meħtieġ jekk irridu nsibu soluzzjoni għal problemi domestiċi ta' Turkija. Il-pakketti demokratiċi paċċi jew il-pakett demokratiku hija xi ħaġa eh, ġdida u nasab l istess waqt hija ħasra li maħniex qed nirreferu għal Levis. Il-ħames pakket ta' ġustizzja dan l-aħħar ġi kodifikat u l-pjantazzjoni għal evitar tal-violazzjonijiet tad drittijiet umani għaddew ukoll u anki e, ikun hemm ukoll liberalizzazzjoni tal visas Hemm differenzi fil-femiet dwar il-korruzzjoni u e, kif se niddefinixxu e, il-conspiracies u allura jekk insibu aktar soluzzjonijiet, ovvjament il-rapport joffri aktar progress. Grazzi. Issa nibdew il-proċess catch eye jekk joġobkom minuta. L-Onorevoli Korkola. L-lum aħna sirna nafu illi dak iż żagħżugħ ta' 15-il sena miet wara dawk il-manifestazzjonijiet fil-Park Gezi. il rapporta segwitu fuq Turkija uh, semmi dwar dak, dak li ġara fit turkija mhux biss dak li ġara f'Gezi, maħna ma rridux li dawn l-affarijiet korroħ jintesew. Affarijiet oħra li ħasbuni d-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru Erdogan li qal illi mhux se jirrispetta il-weda uh, eh, li għamel biex ma um, ma joqgħodx ma rabba mandat tiegħu jien diġà Eh, tkellimt ħafna dwar din eh, il-pjaga għaliex is-seta ħafna drabi marrat il-bniedem il-Prim Ministru għandu jitlaq din tkun xi ħaġa tajba għall adeżjoni tat Turkija. Signora President, id-dibattitu tal-lejla huwa naqra surrealist għalix eh, qed ikunu ipokriti hawnhekk dak kollu li eh, eh, smajna f'dan l-aħħar sena ma' evaluazzjonijiet negattivi fuq is-sitwazzjoni preżenti fit-Turkija, sitwazzjoni politika, ġudizzjarja, sitwazzjoni fil-kommerċ, edukazzjoni, ir-rispett tal minoranzi reliġjużi, kollox ħażin. Mela, x'qed tipproponi l-Kommissjoni wkoll fir-rapport ejjew niftħu kapitli oħrajn tan-negozjati din l-illużjoni li bil-ftuħ tal-kapitli fin negozjati aħna se jkollna xi influenza fuq dan il-proċessi fit-Turkija għandna żbal hemm bżonn ta' kunu iktar sodi mal-Turkija li hija msieħeb importanti mal-ftuħ tan-negozjati eh, se tagħmel se tippremja eh, din eh, il-mod kif mixi l-affarijiet fit-Turkija. Le, il-Parlament hawnhekk mhux imtella mill-torok għat-torok u ġie elett miċ-ċittadini Ewropej tal-Istati membri Grazie, onorevole. Grazie, l'onorevole Lupceva. Sur Komissarju, aħna għadin nitkellmu dwar rapport illi referi għal l-istennijiet tal-Unjoni Ewropea ta' Turkija u jiena mħasseb illi fi Brussell it-torok jajdu li jridu eh, viċinat tajjeb imma f'dan l-aħħar sena smajna messaġġi eh, li jixtu eh, dubji dwar is-sovranità ta' stati indipendenti, ħaġa surreali li turkija għandha tirrispetta l-impenji tagħha fil-gwar ta' ftejmiet internazzjonali dan importanti ħafna li it-Turkija mhijiex qiegħda tirrispetta l-impenji tagħha mal-Bulgarija skont il-ftejm ta' Ankara u l-indemnizzazzjoni tar-refuġati Bulgari fir-Reġjun Tras. Indipendentement tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2008 ma sarux progressi noqqasijiet fil-politika torka illi irridu nimlewhom il-Parlament Ewropew għandu jiddefendi id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazie, onorevole Pizzula. L-onorevole Pizzula. Hola. Turska jest poseban partner Europskoj uniji i zato smatram da se pregovori e, Turkija hija msieħba speċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk in-negozjati e, għandhom jitkomplew li l-in kem dawn se jdumu. Is-sitwazzjoni tan negozjati hija waħda korretta għaliex il-pajjiżi kollha għandhom l-istess prerekwiżiti waqt negozjati u allura wara dawn is-snin kollha ir-riżultati huma foqra u allura din hija xi ħaġa ta' dispjaċir kemm għat-Turkija kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Irridu niffokaw fuq dawk eh, il-punti li huma ta' interess żewġ naħat, enerġija, sigurtà, l-kummerċ, eċetera. hemm kważi nofs miljun refuġat eh, fit-Turkija u għalhekk eh, Turkija ħaqqa l-attenzjoni tagħna. Però irridu wkoll inżommu f'moħħna il-kwistjoni ta' Ċipru biex bekk nevitaw l-iżolament ta' eh, tiltorok Ċiprioti u anki n-enfasizzaw il-reġim tal-vizas. Grazzi. Onorevole Pap. Grazzi, ħafna, eh, Signora Papadopoulou. Forsi qed tippruvaw iżejnu r-rwol tal-Turkija imma l-fatti jitkellmu għalihom infushom skandli, korruzzjoni, violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, nuqqas ta' konformità mal-kriterji tal-Copenhagen. Dan ir-rapport huwa xewqat faħħar it turkija jitlob il-li niftħu kapitli Minar ma nitolbu li l-Turkija timplementa l-protokoll ta' Ankara, minar ma dawn iffermaw it-trattat l unklos u laqqas ma waqfu l-okkupazzjoni ta' Ċipru. Mela aħna sempliciment inwarbu t-teddit tal-Turkija l ċipru u l-fatt li bastimenti torrok edin fil-libħa territorjali tagħna għandhom fama gusta fidejhom u minn flok ma nimplementaw ir-riżoluzzjoni 550 <clears throat> ikomplu jokkupaw eh, eh, il-pajizna b'mod illegali bil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u jeddu l-Repubblika ta' Ċipru. Komissarju Fulle, it-Turkija tikser id-dritt internazzjonali imma ma jiġrila xejn din hija tassew insult tal-laki Ewropew u l-prinċipji kollha li aħna suppost qegħdin eh, niddefendu. Sfortunatament l-Unjoni Ewropea edha tibat regali lil Turkija minflok ma tikkastiga l-imġiba tagħha naħseb illi wasal iż-żmien li aħna nammettuh dan. Merci, Madame la Présidente. Grazzi, Signora President dwar l adezjoni ta' Turkija jena naħseb li huwa importanti illi nisqu fuq xi ħaġa li hemm fil-test fil riżoluzzjoni ta' kwestjoni kurd ma jistax ikun hemm adeżjoni ta' Turkija mingħajr ma ikun tinsab soluzzjoni paċifika tal-kwestjoni tal-Kurdi. Għalek aħna irridu nħedġu il-proċess ta' paċi bejn il-gvern u il-PKK. Bżonnu kolli nirrispettaw l-impenji il-PKK irrit jabbanduna l-armi u jisib soluzzjoni paċifika u l-gvern Tork irrit jirrispetta il- l-impenji li ħa ir-rikonoxximent tal-identità kurda u l-minoranzi tagħha fil-Kostituzzjoni u fl-aħħar net il- Grazie onorevole Tomasic. Čini mi se da će se još neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto u Europskoj uniji Ali unatoč maglovitoj europskoj perspektivi. Id-dibattitu fuq it-Turkija fl-Unjoni Ewropea se jitkompla għal żmien twil imma l-fatt jibqa' li l-Unjoni Ewropea u Turkija jridu jaħdmu jitfit. It-Turkija qiegħda fuq il-frontieri esterni barn barranin tagħna hija l-aljela tagħna fin-NATO u ħafna ta' persuni ta' oriġini Turka e, igawdu mill-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-Unjoni Ewropea imma batem aspetti oħrajn ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija jimponu responsabiltiet fuq iż-żewġ naħat u nisħaq fuq wieħed minnhom biss. It-traffikar ta' drogi b'mod partikolari l-kummerċ tal-eroina mill-Afganistan il-Kroazja eh, edha fir-rotta tal-Balkani għal kummerċ ta' drogi. U għalla volja, il-Turkija tara dawn il-drogi kollha dejn kull sena xorta mhux biżejjed bżon li jamlu sforzi ġodda pala priorità rridu n-neutralizzaw din n din ir-rotta sabiex nkunu ħadna pass kbir kontra il traffikar ta' drogi. Grazzi. Eh, si konklude il-catch di għaj, ora la parola. Issa nati il-mikrofonu l-Komissarju Fula. Grazzi, Signora President onorevoli membri, presidenza fuq it-Turkija Jiena dejjem ikolli stqarrijiet ta' konklużjoni tajbin, imma mbagħad kważi qatt ma nużom għaliex id-dibattitu dejjem iġalni naħseb dwar kif nista' nirreaġixxi bl-aħjar mod għal din il-firxa ta' opinjonijiet ta' wiesa. Għalli nofrilkom l-aħħar kommenti tiegħi fuq il-Turkija li se jkun tassew l-aħħar uh, eh, kommenti minnaħa tiegħi f'dan il-mandat tal-Parlament. Ha natikom eh, opinjoni ferm aktar personali bażata fuq tliet punti l-ewwel mod wieħed biss għal biex pajjiż jissieħeb fl-Unjoni Ewropea biex eh, jkun konformi mal-kapitli kollha tas-proċess ta' adeżjoni memx ebda deroga mill-libertajiet fondamentali, stat ta' dritt, il-sens ta' responsabilità u separazzjoni ta' setat memx periodi ta' e, e, e periodi interim laqasem mezzi kif wieħed jista' jizgitxa minn dan il-proċess il-bazat fuq il-valuri fejn il-kondizjonalità hija l-istrument ewlieni li għandna fidejna. U dak li jiena dejjem stennejt minn din il-kamra huwa illi Jamlu l-mistoqsijiet xirqa u jenuni tenuni biex insib it-tweġibiet xirqa. Imma intom intom se tgħinu lili, laqqa se l-dak li se jiġi warajja. Jekk tibqgħu tajdu li għandna nitolbu iktar minnaħa u aktar restrittivi fir rigward tal-ftuħ tal-negozjati tal-adeżjoni għaliex huwa propju permezz ta' dawn il-negozjati, permezz tal-ftuħ ta' kapitli illi jiena stajt inwieġeb il-mistoqsija l-iktar rilevanti. U jiena smajta xi drabi oħrajn ma mhux illum. Aħna rridu li l-Unjoni Ewropea tkompli s-servi ta' ċempju għal riformi fit-Turkija jew le, din hija l-mistoqsija. It-tieni net. Memx mezz ieħor kif aħna insibu soluzzjoni għal problema ta' Ċipru milli nsegwu il-prinċipji illi fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. U Jiena kontent li qed nara li anki b'involviment ta' Turkija u wkoll naraw il-progress illi sar illum żewġ negozjaturi il-taqaw fil-żona protetta tal-ġnus Magħquda. U se jkomplu bid-diskussjonijiet tagħhom nhar il-ġimgħa 14 ta' Marzu ikkonfermaw illum illi il-laqa tal-mexxejja se ssir fil-31 ta' Marzu ta' din is-sena. Umbagħad hemm element ieħor it-tielet wieħed. Ġuvni ta' 15-il sena miet illum. Ħafinkom semmejtuh wara iktar minn 260 jum f'koma wara illi intlaqat minn bot tal- eh, gas ta' dmuħ illi tafaw il-polizija waqt il-protesti. Trajja taqsim il-qalb imma xi ħaġa illi tfakkarna dwar il-tamiet illi għandhom iċ-ċittadini torok jiena smajtom dawn il-xewqat u senżommom dejjem u dimajnejja biex imexxuni fl-isforzi illi jiena nagħmel. Grazzi. Grazie. Grazzi ħafna. Issa nati il-kelma lill-Ministru Kurkolas. Grazzi ħafna. Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal din id-diskussjoni interessanti ferm ma rajna biċar kemm importanti illi nkomplu inneħeġġu riformi ekonomiċi u politiċi fit turkija li xbekk nkunu qbadna l-aħjar triq biex navvanzaw u għanna komplu miexin f'din id-direzzjoni. Barra minnek, kif eh, tajt id-deċizjoni tal-Parlament Ewropew, iż-żewġ naħat għandhom ħafna xi gawdu mill-tkomplija tal-riformi fit turkija Il-Presidenza flimkien ma l-Istati membru l-Kommissjoni edin jamlu kull sforz. Il-Turkija hija msieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea. U kull pass il qoddim li jġiba eqreb lejn l-Unjoni Ewropea se jkun fl-interessi ta' kulħadd. Ovvjament, il-ftuħ ta' kapitli tan negozjati mhumiex għan fih innifsu. nifsu huwa propju tmim ta' proċess twil u Turkija tafsew x'għandha tagħmel. Turkija diskutiet dan mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u fuq livell bilaterali wkoll mal-Istati membri. Mela dak li jrid jiġri huwa li riformi jridu isseħħu riformi fuq l-istat ta' dritt, rispett ta' drittijiet fondamentali u anki konformità u rispett tal-obbligi internazzjonali tagħhom it-kabbir huwa proċess intergovernattiv għalhekk il-progress jiddependi mit-Turkija u m'għandniex ninsewi li fil-każ ta' Turkija il-ftuħ u eluq ta' kapitli u koll huwa suġġett għal konklużjonijiet tal-Kunsell ta' Deċembru 11 ta' Deċembru tal-2006. Biex nikkonkludi, nfakkar infakkar lil kulħadd li il-pass tan negozjati se jiddependi fuq kemm it-Turkija se tkun kapaċi u lesta illi tkompli. U jekk aħna se nimxu f'din id-direzzjoni, se jkollhom isiru dawn ir-riformi u anke xi deċiżjonijiet għalbina politiċi min-naħa tat-torok. Aħna se nżommu għajnejna fuq biex naraw xi żviluppi jseħħu. Nikkonkludi billi nisħaq fuq l-importanza tal rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċess politiku li huwa il-qafas tal-ħidma tagħna. Ir-rieda tal-poplu Tork u tal-Istati membri huma importanti ferm biex aħna jkollna l appoċċ f'dan il-proċess storiku bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Grazie. Konklużjoni della diskussjoni. La diskussjoni è chiusa e la votazione ci sarà domani. Il-votazzjoni sesseħ għada f'nofsinhar.